tal-bdiewa u naraw illi aħna li ġibdu l żgħażagħ ukoll sabiex jaħdmu fis-settur agrikolu fl-Ewropa. Ringrazzjakom. Grazzi ħafna nagħlaq id-diskussjoni u l-votaw dwar dan is-suġġett għada f'nofsinhar. Nerġgħu niltaqgħu għada t tlieta f'18 ta' jannar mid-disa sassijata fil-ħodu, sassijata għarna f'snar, skużawni l-aġenda hija disponibbli fuq il-sit tal-internet tal-Parlament Ewropew. Lejli tajb kulħadd.